L-odwa tajba l-kulħat il-Presidenza. Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. L-odwa tajba l-kulħat, il-sessjoni issa miftuħa, nishtiq nibda bil-inħabbar illi mill-grupp soċjalista u liberali tal-parlament talba għal sensila ta' punti li se jsiru fis-sessjoni u jekk ma jkunx hemm jekk ma jkunx hemm kummenti, allura nistgħu napprovaw dawn il-punti. L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil. Allora issa dikjarazzjonijiet minn tal konsil u Komissjoni dwar konklużjonijiet tal-laqa straordinarja tal konsil la kofin ta' 7 ta' Settembru u fisem il konsil nixtieq nibda billi nagħti il-kelma il-Ministru eh, Belġan tal-Finanzi. Is-Sur Reinders. Grazzi Sinjura President, sempliċement biex ngħid il konsil kunsill li għadu kem sar fi Brussell tal-Ekofin għamila possibli għalina biex nimxu l-qoddim fuq zewċ punti, zewċ fajs, kem eh, adottajna kem il-proġett